kif ġew adottati mill-maġġoranza ta' 614 f'dan il-Kamra u għalhekk jeħtieġ naraw u nassiguraw li l-leġislazzjoni tkun implementata. Grazzi ħafna, Kummissarju. Issa ekk wasalna tmiem ta' dan id-dibattitu. Monsieur le Commissaire. Issa mela ngħaddu għal punt li jmiss tal-aġenda u dan huwa l starija tal-Kummissjoni dwar l-użu tal-marki kummerċjali komunitari fis-suq intern. Issa ngħaddi il-mikrofonu l-Kummissarju Barnier biex jibda id-dibattitu. Grazzi ħafna, President. Signori, il-marki kummerċjali għandhom importanza enormi fil-kummerċ attwali għax bihom nistgħu nidentifikaw minn fejn jiġu servizzi u l-ħwejjeġ li jinbjaw u wkoll hija immaġni tal-kumpaniji jew tal-negozju u jidrilli li dawn huma il-marki kummerċjali huma importanti ħafna kontra bil-ġlida tagħna kontra il-falsifikazzjoni. l il falsifikazzjoni Kien hemm xi uffiċini ta' barki komerċjali li tieħdu deċiżjonijiet u dawna jixtiequ jużaw restrizzjonijiet fl-użu tal-marki kommerċjali komunitarja qed jgħidu illi din il-marka kommerċjali komunitarja ma għandix użu serju u għalek nishtiq ningrazzja l-MEPs illi preparaw u waslu l-attenzjoni tal-Kommissjoni dwar dan il-punt et insegu b'attenzjoni kbira għaliex il-punt principali tal-marki kommerċali kommerċali, specialment tal-SMEs, nixbdu l-attenzjoni li din huwa strument utli ħafna biex nipproteġu il-trademarks tagħhom u l-ħwejjeġ li jikkommerċjaw issa meta jkollna dan il-coder ta' marka kummerċjali komunitarja hija sempliċement meħtieġa biex tintuża ikun fejn ikun il-kummerċ li jsir bihom u dina hija skont il-prinċipju ta' su intern uniku u għalhekk Jekk ikun hemm ċerta restrizzjonijiet jista' jkun hemm konsekwenzi seri dwar dan fil-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni għaliex kif għad diġà dan huwa in importanti ħafna għana il-liġi ta' su uniku u l komissjoni Ewropea eh, tagħmel minn kollox kontra l-piraterija u l-falsifikazzjoni. Il-konsekwenzi huma dawn l-ewwel net hemm ħtieġa ġdida biex ikun hemm ġdidla illi eh, eh, niksru regolamenti dwar il-marki kummerċjali dan huwa parti kontra il-falsifikazzjoni għaliex il-marka kummerċjali taħdem kemm fl-Unjoni Ewropea u koll li lin mill-frontieri tagħha u għalhekk nistgħu naraw il ħwejjex li huma falsi, falsifikati nistgħu jinħatfu eh, kemm fil-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea skont il-leġiżlazzjoni tad-dwana. Għalhekk jeħtieġ nassiguraw illi l-SMEs ma jsibux iktar diffiċli biex jaslu għal marka komerċjali komunitarja l-SMEs jixtiequ ikabbru l-attivitajiet tagħhom illi lin mill-frontieri esterni ma jistgħu jagħmlu dan biss meta jkollhom suċċess bil-kumpaniji tagħhom u jidher li li jeħtieġ inkunu attenti ħafna għax jista' jkun diffiċli ħafna għal dawn l-SMEs jekk ma jistgħux ikollhom il-marka kommerċjali komunitarja qabel ma jespandu fil-attivitajiet tagħhom. Kif tafu irridu nipromovu l-SMEs għax huma iktar minn 95% tal-kumpaniji fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk, sinjuri, nixtieq nassigurakom illi servizzi qed jistijaj et jistudjaw b'attenzjoni kbira din il-kwistjoni u nisperaw bis-serjetà kollha illi l-awtorità nazzjonali ma jkomplux bid divizjonijiet għal xidrilna dan imur kontra il- kontra il-suq uniku u koll il-marki kommerċjali komunitari. Grazie ħafna komissjar. Għarun tollogu u milites ek merus ton politikon omadun. Grazie ħafna, kellima fissam il-gruppi politiċi, fissam il-PPE, il-Sinjura Hanslik. Għazzoċ minuti. Għaziz kollegi, Sinjura President, huwa pjaċir kbir tiegħi illi nara li għandna dil-possibilità illi niddiskutu u nisimgħu l-istqarrija tal-Kommissjoni fuq il-marka komunitarja. U għal-grupp tiegħi li fil-fatt ressaq din inizjattiva l-PPM nafu li din hija kwistjoni importanti ħafna speċjalment għal komitati li bewimko. Il-koll ħsibna illi su intern inħoloq sabiex neħħu l-ostakli bej l-istati membri u se nkomplu nimxu sabiex inneħħu dawn l-ostakli. Għal din ir-raġuni introduċejna il-marka komunitarja bħala kunċett. Din is-sistema tiżgura protezzjoni fl-Unjoni kollha kemm għal daqstant il-negozji Ewropej jaħdmu fissu Ewropew kollu kemmu. Għal daqstant nitħazbu bid-deċiżjonijiet li ttieħdu. Deċiżjonijiet li ttieħdu minn organizzazzjonijiet fi stati membri individwali li proteġu il-drittijiet tal-awtur. Jiena nil nisma minnek, sur Kummissarju, li dawn id deċiżjonijiet imorru kontra d-deċizjonijiet li t sabiex noħol u intern. Il-grupp tagħna dejjem ħaj jiddefendi l-approċ komunitarju għal daqstant ħajkun qed jibbenefikaw anka negozji minn dan kollu. Sur Kommissarju, x'possibilità għandna jekk il-sistema legali tal-Istati membri ma taċċettax l-approċċ tal-Kommissjoni sabiex niċċara s-sitwazzjoni forsi se konna nirrevedu dispozizjoniet fil marki komunitarji u anka nirrevedu il-liġi nazjonali u dik Ewropea. Grazzi. Essur sur Tarabella fisem il-grupp tal-SND. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, la marque... Signor President, Commissario, il marque komunitarja, delitna ġildu li falsifikar għal sitt snin u tassigura prodotti ta' kulli tal-konsumaturi. Anka kien nitkellmu prodotti u servizzi suq għal istess għall Ewropa kollha u hija soluzzjoni ġusta su uniku u hija u wkoll utli għall-intrapriżi żaru medji kif għatin sur Komissarju. Ma pass il-qoddim għaliex fuq suq uniku hija l-marka komunitarja biss li tista' tipprovdi livell diċenti ta' protezzjoni u anka vantaġġi fil-termini ta' prezz huwa hija għodda utli wkoll għall-awtoritajiet ta' dwana. Il-qorti ta' ġustizzja fl-14 ta' Deċembru s-sena l-oħra ħaret sentenza unik kota unek illi. Prodott ma jistax ikun reġistrat b'marka kummerċali jekk dak mitlub mux għet ikun kopert il-orti u rrit illi il-markatri tkun regolata u forsi l-Kommissjoni taġġorna il-regolament, specialment fid-dawl ta' sviluppi ġodda fil-dinja tal-dinja globalizzata u anka skont il- żviluppi reċenti. Hemm bżonn li tikketta kollha informazzjoni ċara li jista' jifhem kulħadd. Grazzi. Kier Tarabella, jettin umada. Grazzi ħafna, Sur Tarabella. Fisem il-grupp tal-Aldes, Signora Wikstrom, għal żewġ minuti. Man, herr dik li gläder Grazzi ħafna, Sur Kommissarju, jiena sodisfatta partikolarment li l-lejla għanna din id-diskussjoni importanti minkejja li sar ħafna ħin Waħda mill-vantaġġi tal-Unjoni Ewropea hija li tina possibilitajiet kbar li nelbu l-ostakli u nżidu l-kummerċ bej pajjiżi Ewropej. Dan jippermettilna namlu l-kontinent tagħna wieħed aktarani, speċjalment situazzjoni ta' kriżi ekonomika kbira għandna bżonn ta' dan. L-Ewropa ma tistax tissaħħaħ fis-seklu 21 permezz ta' inizjattivi politiċi biss. Aħna irridu nirrealizzaw illi it-kabir ekonomiku reali tasal biss permezz ta' l-intraprizi għal daqstant l-Ewropa tissaħħaħ tistana jekk insaħħu l-intraprizi, jekk nipromovu intraprizi li jistaw jikbru u li jgħamlu l-attività ta' bniedem attività li tħalli tħul. Hemm bżonn neliminaw l-ostakli għal kummerċ illi fl-aħħar mill-aħħar ma jippermettux tkabbir ekonomiku. Dan huwa veru speċjalment għall intraprizi li jixtiequ jikbru, jisiru akbar u li ħafna drabi jisibhom qoddimhom burokrazija żejda li xekkilom. Jien għal stant il-fajt il responsabilta illi niponta subajja kontra dawk il-pajjiżi illi jaġġixxu kontra r-regola komunitarja u kif ukoll kontra l-marka komunitarja. U importanti illi l-prodotti kunu protetti minn marka fl-Unjoni Ewropea kollha kemm il-marka komunitarja nixtieq kull skur sur kommissarju illi tkun protetta. Nettama illi tassew il-Kummissjoni intervjeni u t-proteġi l-marka fil komunita kollha kemm hi. Grazzi ħafna. Fessur Harber għal 3 minuti. Grazie ħafna, Signor President. Fissam il-grupp tijaj u bħala ċermen tal-Komitat tas Intern, staqt nirringrazzja l-Kommissarju tal-li għamila ċara illi l-ġir ta' żewġ uffiċċji tal-trademark u għed fil-Benelux u għed fl-Ungerija jaħħaġa naċċettabli. Għed namel enfasi fuq dan għalli ġinija dan u attakk kontra l-prinċipi tas suq intern. hu gost illi il-kollegi tkellmu favur id-deċiżjonijiet li l-Kummissarju se jieħu. Minn perspettiva prattika l-ewwel nett hija konċidenza illi żewġ uffiċċji qed joperaw fil-pajjiż tal-Presidenza preżenti u dik li ġejja. U naħseb illi ħaġa li jixtieq jagħmel kumitat tiegħi jieħu għal dan isir li meta l-Ministru tas-Suq Intern iżur il-Kumitat tiegħi U meta minn jannar u dim ikonna ministru Ungeris nistaqsu din mistoqsija. Najdu l morru zuru l-uffiċju u għajdu l li din mish aċċettabli. Għalix din mish aċċettabli? Għalix huwa attak fundamentali dan fuq il-prinċipji bażiċi tas-suq intern illi mandu ikun hemm diskriminazzjoni tal-ebda tip fuq kumpaniji indipendentement fej jaħdmu f'suq unitarju. Dan il-każ Is-sitwazzjoni jar għaliex fil-fatt din il-proposta jew din l-azzjoni proposta jekk eh, dawn jgħaddu jiddiskriminaw kontra kull intrapriża kontra intrapriżi żgħar meta mqabblu minn intrapriżi l-kbar. Għaliex dawn l-intrapriżi staw jirreġistraw mark ġdida, prodott ġdid fl-Unjoni Ewropea, jieħdu vantaġġ ta' rivoluzzjoni fis-suq intern u mod eh, vjabli ħafna kif niproteġu proprjetà intellettwali u nistaw indum ħames snin sakemm il-prodotti siproħu fis soq Meta naraw is-suq Ungeris nsibu hmm, li trademark ingħata il-ħadd ieħor xi ħaġa mhix aċċettabbli. Ma nistax nifhem għalfejn wara żmien kollu illi qattajna sabiex inħadmu l-uffiċċju sa nsibu dawn l-uffiċċji żewġ uffiċċji li qed jagħmlu dan. Forsi kollegi dan minħabba li l-ispejjeż naqsu sabiex t-reġistra marka. U ovvjament dawn l-uffiċċji qed jippruvaw e, sistema jpermettu l-iktar nies jirreġistraw marka u issa hemm sitwazzjoni fejn il-kumpaniji għom jirreġistraw taħt is-sistema nazzjonali. Dan m'għandux ikun permess. Dan imur kontra l prinċipi tal-Unjoni Ewropea u kol jimmina kif għal il-Kommissarju priorita importanti għal il-Kommissjoni li hija l-innovazzjoni, prodotti ġodda fuq suq intern u li suq intern jaħdem aħjar, grazzi. Efkarista Poli, kire Karbur. Ekkun Grazzi ħafna. Nibdew bis-Sinja Rojtova għall-ewwel kelli. Kwej pani ftit eh, velmi vit. Sinjura President, Sinjuri, jina nil bisħiħ li f'żmien sena l-Kommissjoni se taġġorna il-regolament eh, tal-marka komunitarja billi tnaqqas l-ispejjeż u tissimplifika r reġistrazzjoni sabiex ikun hemm protezzjoni għad-ditti U din dan huwa mod kif niġġieldu l-piraterija tal-prodotti. Il-Kommissjoni wkoll qed tinkludi proposta tiegħi sabiex noħol u protezzjoni Ewropea għassi marking. Sfortunatament illum dan il-markar ta' sigurta qed inkiser eh, bisħiħ illum qed naraw prodotti li mhux konformi mal-standards tagħna il-protezzjoni ta' CA marking ħaġa li neħtieġu tiżgura tiżgura prodotti ta' kwalità tajba wkoll tiżgura tipproteġi il-min għandu negozju sabiex eh, iżom l-standards tiegħu il protezzjoni ma mhux tiġib magħha spejjeż żejda għaliex tista testendi il-poteri tal-uffiċċji tal organizzazzjoni ta' suq intern fl-Alikant. Kelly, gen. Signora tassew, Rojtova. Issa s-sur Kelly għal-minuta kjoġbok. Mikrofon għal kemmi kjoġbok. Aħna nistanejt li naqbel ma dak li jintqal marka tal il-marki kummerċjali komunitaj fissu intar ma importanti ħafna u jistaw jizviluppaw il-kummerċ anke l-SMEs u jwaqfu l-falsifikazzjoni ta' prodotti għalhekk diffiċli naraw kif xi ħadd jista' joġġezzjona u qed nitkellem fuq l-istati membri li mhux qed iħadnu dan il-livell. Anki l-pressjoni politika u sanzjonijiet għandhom jitfaslu biex eh, nkunu nistaw eh, nġeru daw l-istati membri jifmu xfiq li qegħdin fil-ħażin. Inizjattivi bħal dan, bħal din id-direttiva jgħinu l-Unjoni Ewropea biex iqarbu ċittadini leja u anki jatajba l izvilup għal negozji u għal negozji fl-ħdan l-Unjoni Ewropea għalek nixtieq ngħid li nħares bħerqa lejn l izvilup tal-White Patent tal-Unjoni Ewropea u nirringrazzjakom. Ευχαριστώ Grazie tas Sur Kelly. Ma jidirx li għaw iktar kelli ma għolek nixinnat il-kelma l kummissarju biex kun jistajla id-dibattitu. Grazie tas Signora President. Kif għalet is signora Winstrom, dan huwa suġġett li qed niġi diskuss pittost tard fil-ġurnata, però jien naħseb li dan is-suġġett huwa suġġett pjuttost importanti. Is-Sur Harbour fakkar kemm din il-marka kienet importanti għal kumpanija Ewropej tipprovdi wkoll u tipproteġi l-innovazzjoni u kif qal ukoll is-Sur Kelly aħna rridu mmorru lil hinn u nsibu forum ta' protezzjoni aħjar u ta' bilħaq Sur Kelly fl-imkien mal-Presidenza naħna aħna ser nkunu qed infittxu li nilħu konklużjoni fuq il-privattiv Ewropew. Għalhekk il-Kummissjoni mhix ser tippermetti biex parti missu intern jiġi imminat f'dan il-mod u kif intiġbit l-attenzjoni, jekk aħna nippermettu li ħajkun hemm tnaqqir missu intern minħabba riżultat ta' xejrit protezzjonisti f'ċertu stati membri ser ikunu l-SMEs li ħajkunu l-ewwel u l-ewwel ħajintlaqtu ħajkunu l-vittmi u għalhekk aħna determinati li ngħidu iqfu tippruvaw xtaqaw għal din it-tentazzjoni minħabba raġunijiet li aħna semmejna. Ngringrazzja s-Sinjora Hans li kull grupp tagħha tal-li kienu tant attenti u anki tal-li esprimew din il-vigilanza f'din il-forma ta' mistoqsija orali. Is-Sinjura Vikstrom u s-Sur Tarabella fakruna dwar it-tifsira tal-marka għan negozji u kemmi importanti għassu intern. Is-Sur Tarabella, Nixtieq infakru li aħna ta' bilħaq qegħdin naġġornaw, nirrevedu is-sistema preżenti rridu naġġornawha wara id-deċiżjoni li inti stess kputajt. Aħna nifmu li rridu naġġornaw regolament fuq il-trademark komunitarju, aħna dak li qed nagħmlu u aħna immexxija mitħassib tiegħek ukoll. Jiġifieri li rridu nieħdu konsiderazzjoni ta' teknoloġiji moderni, speċjalment l-internet, bla dubju aħna ser nagħmlu dan u ser naġġornaw ir-regolament f'dan l-ispirtu. Nixtieq ukoll nirringrazzja l sinjora Rojtova talli semmit xi ħaġa li nsemmejt li l-kompetizzjoni tista' tiġi imminata jekk aħna ser inkomplu bil-fragmentazzjoni, ġifri aħna ser inkunu ibsa u rridu niprevjenu prodotti li li jitlu fl-Europa u għalek aħna ser namlu pjantazzjoni kontra il-piraterija u l-falsifikazzjoni minna ftit ġimma toħra. U ser insemmu kol ħtieġa li inħedġu uffiċjali fuq il-frontieri esterni sabiex bekk u ma jkun jistaw jidentifikaw prodotti ta' piraterija u għalhekk naħseb li hemm bżonn ukoll xogħol bilaterali speċjalment ma' pajjiżi fejn dawn il-prodotti falsifikati ġejjin. U fil-pjantazzjoni li jser inkun qed irresqilkom issemmi numru ta' miżuri li li jinvolvu kooperazzjoni ma' stati membri biex anki itejbu l-politika tagħhom sabiex jiġġieldu eh, prodotti falsifikati fl-aħħar Sinjura Hanslik, għamlet li mistoqsija importanti. X'jiġri jekk ġurisdizzjonijiet nazzjonali jikkonfermaw il-trademark tal-uffiċju nazzjonali tagħhom. Dan sissadu ma seħx. Ejja ma noqodux naslu għal konklużjoni ta' deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja. Pero jina fiduċjus li dawn il-ġurisdizzjonijiet ser jirratifikaw is-sitwazzjoni u il-possibilità ta' Eh, proċeduri taksur semmew dal-ħodu aħna nikkonsidraw dan, pero da kollu jiddependi mir riżultat ta' l-appell. L-appell li jkun iddaħħal għalhekk jiena nikkonkludi fuq dan il-punt importanti li huwa il-qalba ta' suq intern u fl-imkien ma'kom il-Parlament u l-Kunsil aħna qegħdin lesti li ndaħlu aktar dinamizmu fis-suq interna xinħossu li din ser tkun ta' benefiċċja l-SMEs għal ċittadini. Mhux issa aħna mhux ser naċċettaw il jkun hemm min komprometti suq intern u s-sitwazzjoni tagħna Ewropea. Grazzi. Grazzi tassew. Sinjuri, hawnhekk aħna wasanna fit-tmim tad-dibattitu il-plenarja ser tkompli għada fit-22 ta' settembru mid-9 ta' filgħodu sa' sija u mbagħad mit-3 ta' nofsinhar sa' 7 ta' filgħaxija. L-aġenda diġà ġiet